minn meta aġġorna il-Parlament f'Deċembru jiena flimkien mal-President tal-Kunsill li firmajt 18 illa tad-dottati taħt proċedura leġislattiva ordinarja. Tul din il-ġimma jiena se nifirma żewġ atti oħra illi ġew adottati skont din il-proċedura it-titli ta' dawn l-atti se jiġu publikati fil-minuti ta' din is-seduta. u issa nagħtu daqatajn